l-istrument sabiex eh, insalvaw iktar ħajjit. Grazzi ħafna sur kommissarju nara id-debattitu nivvotaw għada f'nu n nofsija. Naddu issa għal punt li jmiss fuq l-agenda. Il-rapport Rodi Krazza Zagarapulu l-attrazzjoni tal-investiment fl-Europa. Naddu għal rapporter għal erba' minuti. Jekk joġbok. Grazzi ħafna, President. Id-deċiżjonijiet li ħarġu mill kunsill Ewropew eh, reċentement jiffokaw fuq l-iżvilupp sabiex dan jgħinna noħorġu mill-kriżi ekonomika u finanzjarja. It-kabbir u għal-pedament li joħloq eh, Eh, aktar postijiet tax xogħol u li jsaħħaħ il-kompetitività tal-Unjoni u li jappoġġa kwezzjoni ekonomika u reġjonali. kabbir jiġi minn investiment u anka minn inizjattivi fost l-intraprizi u dan huwa l-punt ċentrali fir-rapport li niddiskutu llum. Fi krimi jħor kif l-Unjoni Ewropea se tiġbed aktar investiment barrani ok, fisser jessaxħaħ l-ispirtu ta' intraprenjarjat fl-Ewropa u joħloq kondizjoniet ottimali l-investiment fl-Ewropa. nir nirringrazzja l kollegi il-membri tal-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji għall-idejat utli ħafna illi enu ħafna rapporti għaj fil-fat u anka l-kollegi minn kumitati oħrajn li u koll ħarġu kommenti utli ħafna. Sur President, Senjuri, minkejja s sinjali pożittivi xorta waħda għadna fost eh, l-iktar eh, atturi dajfa meta niġu biex nibġu l-investiment, aħna qed naraw illi l-investiment qed imur band oħra u dan ifisser li għandna nħarsu l pozizjon tal-Ewropa. Hemm bżonn naġixxu fuq livell Ewropew u fl-istess ħin anke fuq livell lokali u nazzjonali. Hemm bżonn ta' stabilità fuq il-lat fiskali u finanzjarju, hemm bżonn ikun hemm fiduċja fis-swieq e, dinjija fil-wanka fost investituri u konsumaturi mżon insaxħu s-sistema bankarja tagħna sabiex ikollna likwidità fuq suq Dan huwa fattur bażiku għall-investiment u l-Unjoni Ewropea għandha tinvesti anka fl-assi tagħha għandha bżonn investiment pubbliku u privat iktar immirat sabiex ikonna żvilupp fil-kapitali umani li għet mill-assi bażiċi tal-Unjoni Ewropea. Għandna bżonn insaħħu is-suq uniku, hemm bżonn illi jkun hemm aktar kummerċ transkonfinali u bżon bżonn ukoll insaħħu is-swieq tax-Repubbliku, hemm bżonn niżviluppaw in-networks u hemm bżonn nibnu anka fuq il-fondi li għandna dispożizzjoni tagħna sabiex napoġaw ir-reġuni kollha u nżammu f'moħħna il-kompetitività. L-Ewropa għandha tkompli n-negozjati tagħha fuq livelli multi eh, eh, multilaterali u koll fuq livell internazzjonali L-affarijiet għandhom ikomplu kif sejrin bżonn l-Ewropa titkellem favur supervizjoni fiskali wkoll. U dawn huma kollha kwistjonijiet illi jisaxħu l-kompetittività u l-pożizzjoni tal-Unjoni. U wkoll sabiex nindirizzaw l-inugwaljanzi li tiffaċċa l-Unjoni. Għal daqstan taħna qegħdin ngħidu illi għandu jkun hemm dimensjoni orizzontali illi tolqot l-oqsum politiċi kollha banka l-Aġenda 2020 għall-investiment. Għandna bżonn strateġija għall-investiment. Għandna bżonn ta' komunikazzjoni fuq dan minn skor komissarju b'indikaturi, miżuri illi tress u mill-OECD u koll illi ser jiruna xnumma l-fatturi pozittivi u dawk negattivi, xnumma l-punti dajfa u l-punti fejn aħna l-aktar li aħna b'saħħitna. Hemżan inħarsu wkoll lejn l-iżvilupp tas-suq u kollox jiddependi fuq kif nestendu l-bażi ta' investiment. Naħsbu li l-politika ta' investiment għandha tkun punt bażiku għalina sabiex nindirizzaw l-inugwaljanzi li jeżistu bejn tramuntana u nofsinhar fuq livell fiskali u fuq smoħrajn ukoll l-anaħari u li nistabilixxu osservatorju Ewropew illi joħloq monitoraġġ ta' żviluppi u li jipproponi politika sabiex insaħħu l-investiment u fl-istess ħin sabiex nuru li l-Ewropa hija destinazzjoni ta' investiment ta' bqiet tad-dinja. Grazzi, proċedura KHDI għan iktar minn ħames kellima, iktar minn ħames talbit fil-fatt u għal daqstant senati il-kelma dawk li ma parteċipawx fil-dibattit ta' qabel. Nibda bisur Szekerski. Prezydencie, Szanowni Państwo, Europa pozostaje dalej ważnym miejscem bezpośrednich... Seniori, l-Europa dejjem kienet post importanti għal fdrs investituri diretti barranin u pajjiżi li qed jiżviluppaw ukoll huma importanti ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw qed jippruvaw li għom l-investimenti. Jiena ma nafx kif nistgħu ngħidu illi fl-Europa mżon neħdu tal-mizuri. Kien ħarsu lejn l-attività ekonomika fl-Europa nistaw naraw li hija pjuttost tajba meta paragonata ma' bnadi oħra fid-dinja fost situazzjoni politika fl-Europa. Is-sitwazzjoni politika tippermettilna li jkollna stabilità f'dan reġun. reġjun Barra minnek, għanna kapital ta' kualita tajba. U fejn il-problema għal daqstant? Et nitkelmu dwar responsabiltajiet eh, ċari ħafna f'dar kontest. Irridu kol nżommu f'moħħna l-importanza tal-ambjent. U kwistjonijiet soċjali dawn il kundizzjonijiet ovvjew jiswew ħafna, ovvjament. Madana kollu, Għawżon nibdlu sistema tagħna, nimmodernizzaw is-sistema finanzjarja tagħna. U jidri li li dan huwa wkoll marbut mal-politika fiskali tagħna. Is-Sinjora Grazie President. Xtaqt nifraħ li rapporter għall-approċ tagħha. Reċentement rajna protesti minnaħat tal-ħaddima, diversi eh, bnadi tal-Unjoni Ewropea protesti kontra eh, il-relokazzjoni mill-investimenti għalli jwassal għal għad fil-pajjiżi affettwati sabiex nevitaw xnari pal dan fil-ġejjin l-Ewropa għandha bżonn strateġija sabiex tiġbed investimenti barranin u investimenti lokali sabiex tħeġġeġ eh, investiment transkonfinali u sabiex ukoll tkompli bil-moviment eh, transkonfinali ta' ħaddiema u studenti Ewropej. Mżon nipromuovu aħjar il-partnerships bejn privat u l pubbliku, mżon nappoġġaw il ħaddima freelance u anka fid-dawl ta' opportunitajt varji li jizistu, mżon nappoġġaw l-SMEs dawn għandhom ikollhom aċċess aħjar għal investiment sostenibbli. Grazzi ħafna l onorvoli Paxka. Grazie, President. Kommissarju, jina naqbel perfettament ma l-istqarrija li nsibu fil-rapport li tajt li wieħed mill-vantaġġi li għandha l-Unjoni meta parrakata ma' raġuni oħrajn hija il-numru li tan-nies b'livell li edukazzjoni, anka fil-livell ta' infrastruttura u anka żvilupp fil-infrastruttura teknoloġika. U waħda mill-karatteristiċi iktar importanti tal-Unjoni Ewropea hija l-kwistjoni tal-enerġija u anke l-fatt illi sorta ta' metem nuqqasid dal-qasam, hemm bżonn inħarsu lejn eh, rotot ġodda ta' żvilupp naraw xemm li mit-territorju tagħna. Il-produtturi Ewropej qed jabbandunaw l-Ewropa. Qed jippreferu ir russja ċina, l brażil u dan jindika illi l kundizzjonijiet illi qed noffru l-investituri Ewropej u mar minn dawk li nsibu b'nadi oħra. Is-Sinor Bazescu. Grazie ħafna, President. L-ewwel nett nixtieq nifraħ l-kollega tijaj, signora Kratza xol taħħa fuq da rapport, anka jekk l-ekonomija globali miex qed tajba xorta hemm ostakli importanti li qed jistokolaw tal-bilizzar tal ħieles l-Unjoni hemm bżonn illi tindirizza b'mod iktar effiċenti l-punti dajfa u tuża aħjar il-vantaġġi kompetittivi sabiex eh, nżidu l-attrazzjoni tal-investiment hemm bżonn li konna riformi mela kemm jista' jkun fuq livell nazzjonali u livell Ewropew dal-miżuri hemm bżonn jiffokaw fuq is-suq uniku li joffri vantaġġi sinifikattivi għall-investituri fir-Rumanija proġetti bħal proġetti ta' Clash Montana jistaw joħolqu xogħlijiet f'żona affettwata. U jistaw wkoll jikkontribwixxi għall-ekonomija nazzjonali. Madan kollu billi m'għandniex deċiżjoni favori u kontra dan l-investiment l-investitori bħala qed jaqtaw qalbhom l-Onorevoli Kleva. Grazzi. Xtaqt nirringrazzja l signora Krazza fissem il-grupp tal-SND għax-xogħol tagħha u grazzi wkoll ta' dan ir-rapport illi jappoġġa pont bażiku sabiex insaħħu l-investiment fl-Ewropa żmien ta' kriżi. Għanna bżonn jinigwida ċari, bżonn nispeċifikaw l-idea tagħna u fl-istess ħin hemm bżonn ninvestu fix-xogħli ta' żgħażagħ tagħna hemm bżonn miri ċari għar reġuni tagħna għal-komunitajiet lokali fl-emendi tiegħi tkellimt favur investimenti ġodda preferenza għal politika ta' koezjoni kif ukoll il-livell reġjonali. Għaliex hawnhekk naraw li nistgħu naraw tkabbir u dan huwa importanti wkoll anka sabiex nżommu l-ekonomija reali f'moħħna sabiex nifinanzjawha għandna bżonn politika aħjar li tiġbed investimenti minn madwar id-dinja. Grazzi il-Kummissarju sabiex jelaq id-dibattitu. Sur President, Honorable membri. Nkolli nisqar illi dil-kwistjoni hija ħaġa qalbi ħafna. Mm, għaliex meta ksibna l-indipendenza f'pajjiżna din kienet kwistjoni importanti fl-ekonomija tagħna li niġbdu investiment dirett lej pajjiżna u kellna suċċess fil-fatt dal-qasam il kummissjoni tilqa l-rapport fuq eh, l-attrazzjoni tal-investiment fl-Ewropa u tirringrazzja l-Sinra Zagaropolu ta' u għemżon noħol u l kondizjonijiet ottimali sabiex nofru l-kumpaniji tagħna ċittadini tagħna l-aqwa ambjent eh, kommerċali sabiex ikun staw nikkompetu kif suppost huwa veru illi żieda ta' it-tisejħ ta' ekonomija emerġenti intensifikaw il-kompetizzjoni ma' wkoll offrew opportunitajiet għall ewropa sabiex tkun tista' tikkompeti aħjar. Investiment dirett barrani huwa parti integrali ta' dal proċess. L-Unjoni Ewropea tmexxi appuntu eh, dawk li jiġbdu investiment. Għanna qed niġru 225 biljun euro li ġbidna fl-2011 biss. Pero, L-investiment mill-Europa stess naqas minn 45% fl-2001 għal 23% fl-2010. ċifri għal kol pajis u rew il-itnaqis fil-investiment dirett barrani l-uniformi eh, uniformita fost l-istati membri dan ifisser li għanna nkomplu ntejbu il-kondizjoni tqafas sabiex nżommu il-pozizjoni li għanna. Hemm ukoll lezzjonijiet li nistgħu nitagħmlu minn xulxin għal dak nixaqsam laqwa prassi u eh, dan huwa importanti jekk irridu niġbdu investiment barrani u nafu wkoll x'jiġbed investiment dirett barrani. Il-fatt li l-Unjoni Ewropea għadha attenti għal dak xaqsam investiment bħal dan u l-fatt li għandna livellu l-edukazzjoni eh, m'għandniex regolamentazzjoni żejda mannix bizzijiet zejda għal dawk li xtiq jibdew investiment, għanna l-ġijiet li ħarġu l-investitur, għanna aġenziji b'saħħithom għanna u kol miżuri ta' appoċ li huma marbuta ma' politika reġjonali. Fatturi oħrajn inkludu livello ta' produttività u infrastruttura teknoloġika ta' livello li bħal ċerka u svilup kif ukoll ICT. Inneħu gost nara illi dawn il-kwistjonijiet kollha huma indirizzati fir-rapport tal-Parlament Ewropew u l-Kommissjoni eh, sa' edha tħejje pala xolta kontinuazzjoni eh, rapport fuq il-politika industrijali il-mira ħarija tal-politika Europa 2020 għada valida u għamilna progress konsiderevoli meta niġu għall-industrija għall-politika industrijali 2010 maħan komplu naħdmu sabiex nistabilixu l-qafas il-jem sabiex ikunem aktar uh, tal-industrija Ewropea u kol edin kontemplaw li kunem titib fil-suq uniku, innovazzjoni fl-industrija u anka li ikunem tisħiħ tal smis il-politika ta' kommissjoni tiħu l-istess puntat l pal parlament Ewropew u kol identifikajna l-istess soqsma fejn hemm bżonn nazzjoni. Fuq proposti konkreti il-insibu fil-rapport tal-Parlament Ewropew xtaqt Nitkellem dwar is-sejħa għall-Osservatur Ewropew sabiex intejbu il-kooperazzjoni regolatorja dawn huma oqsma fejn ix-xogħol ġa e, mhix ġmielu fl-aħħar snin il-Kummissjoni Ewropea żviluppat dialogi eh, ma' l imsieħba kummerċjalità tagħna għandna proġetti sabiex ikun hemm skambju tal-aqwa prassi fl-istati membri għal dak għandu x'jaqsam dirett eh, investiment barra nidiret. Mus nidħol fid dettalji kollha ta' dan ir-rapport tal-Parlament Ewropew imma nappoġġa l-approċ wiesa li nsibu dar rapport u anka il-fat li qed nippruvaw eh, insaħħu l-kooperazzjoni bdejna laqa tal-lum diskussjoni dwar l-iżvilupp ta' zona ferroviarja unika fl-Ewropa u dan huwa mod kif l-infrastruttura tiġbed l-investiment diversi drabi, diskutejtu l-għat eh, fuq il-suq uniku ħankomplu nidiskutu kol proposti proposti ġodda dan ma fost l-iktar punt importanti sabiex nġbdu l-investiment lejna. Kollox u jinsab fidejna da stant. Grazie tal-attenzjoni. Mr. Commissioner. Grazie ħafna Sir Kommissarju, issa ħana raq dan id-dibattitu l-votazzjoni ħassira da fil-nofsija. Nadu issa punt li jmiss fuq l-agenda tagħna f'dan huwa rapport ta' Mirosla Franzdorf. Aspetti ta' kummerċ ta' sfobija tal-vant.